Procediamo ora alle dichiarazioni. Inkomplu bl-spiegazzjonijiet tal-vot. Jekk joġobkom, nitlob lill-onorevoli deputati li joħorġu minnu fih, mis-sala, għalix ma nistawx nibdew. Mela, ma nistawx nisimaw l-kellima kolla li xtaqu jamlu spiegazzjoni tal-vot u fissatej u nof se jkollna nieqfu u l-kellima l-oħra jitkelmu għada. Altre eventuali dichiarazioni potranno essere proposte per U allura tista' mbagħad il-kumplament tal-spjegazzjoni tal-vot tibatuhom bil-kidba. Mela, naddu al punt limes il-kwittanza 2013 l-Onorevoli Bermejo. La palabra. Jekk box. President. War nofsinhar tajjeb, President. Illum, hija huwa jum tassew ta' dispjaċira l-ħafna għaliex kena din ir resistenza ta' u l-ġlida kontra r-renju tal-Marok u allura